dan il-possibilità illi jimxi l-qoddim wara l-progressi li għamel dan l-aħħar u nittamaw illi permezz ta' dan il ftajim ikun jistambat jilħaq l-standards internazzjonali kollha. Grazzi ħafna ekna mela l-essa eh, u l diskussjoni konġunta il-votazzjoni ssir għada f'nofsinhar u wissa fuq l agenda tagħna għandna il-rapport ta' Sur Kazak eh, dwar il-relazzjonijiet ekonomiċi u eh, kummerċjali ma' Turkija. Nirringrazzjaw il-Sinjura Malmstrom u natu minuta ċans l-Kommissarju liħor jatu jieħu postu. L-ewwel nati il-mikrofonu lil rapporter is-Sur Kazak għal erba' minuti. Sur President, Sur Kommissarju, eżis kollegi. Il-raġuni għal dan il-rapport u jalli Turkija hija waħda mill-ikbar imsieħba tal-Unjoni Ewropea fil-fatt hija l 17 il-ekonomija fid-dinja, il-16 fil-Europa u eh, imsieħeb kummerċjali importanti tal-Unjoni Ewropea fl-2008 kena l-kummerċ ma' Turkija ta' 100 biljun ta' euro. U dak li jem miktub fir-rapport nistgħu nagħmlu taqsira tiegħu b'dan il-mod. L-ewwel net minkejja l-Unjoni tal-Dwana ta' ehm, sitta u design il-situazzjoni ekonomika u kummerċjali mal-Unjoni Ewropea xorta għatem uh, ostakoli illi Turkija titarx se tagħmel dwarhom il-Kummissjoni u mbagħad trid ukoll timxi skont l-impenji illi ħadet u uh, trid tuża b'mod iktar effiċjenti il-pjattaformi tal-Komitat Konsultattiv imħallat u l-Komitat imħallat tal-Unjoni tad-Dwana. Il-Turkija trid tieqaf tuża diskriminazzjoni b'vantaġġ ta' 15 il eh, fil-mija għal dak kollu illi għal eh, xiri pubbliku. Dan huwa ostakolu għalla volja għal Turkija għad għada trid tiffaċċa ħafna diffikultajiet biex tikkonkludi dawn il-ftejimiet il-Kommissjoni trid tara illi Turkija tkun integrata permezz ta' studji ta' impatt. Il-umbat li falsifikar din u koll hija problema serja ħafna għal l-iskambji bilaterali u it-Turkija trid tapplika b'mod effiċenti il-liġi f'dan il-qasam b'mod partikolari f'dak li rigwarda rispett ta' proprjetà intellettwali. Ngħid ukoll illi Turkija hija forza reġjonali qawwija ħafna fil-reġjun tal-Baħar l-Isbet u fil-Kawkazju hemmhekk hemm possibiltajiet ġodda li se jkomplu issaħħu r rabtiet ekonomiċi mal-Unjoni Ewropea u r reġjuni tagħha Umbat il-sem tal-nisa fis-suq tax-xogħol u l-attivitajiet tagħhom fi setturi paralleli huma sfida għat-Turkija <coughs> li se jkollha wkoll tieħu miżuri f'dan ir-rigward il-Kommissjoni u l-Kunsill iridu wkoll jirrevedu proċeduri għal ksib tal-viża li eh, jillimitaw il- ċirkolazzjoni tal-negozjanti tal ehm, torro kif ukoll dawk il u il-trakijiet il-kbar. Bżonni li l-istati membri japplikaw ukoll id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Jiena għamilt żewġ emendi li għandhom huma marbuta ma' statistika ġdida u eh, komment dwar ir referendum għal riforma kostituzzjonali li se jappoġġa u jissaħħaħ il-proċess ta' demokratizzazzjoni fit-Turkija. Nittama eżis kollegi illi il-dibattitu hawnhekk fil-plenarja se jirrifletti l-ispirtu ta' kooperazzjoni u spirtu uh, kostruttiv illi aħna uh, eh, diġa ħdimna taħtom fil-komitat tagħna. Sur de Mr. President, and President, membri onorevoli tal-Parlament, ġtiq nirringrazzja l-Sur Kazak tal-li prepara dan il-rapport eh, dwar eh, relazzjonijiet ekonomiċi ma' Turkija. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-membri tal-Kumitat Inter għall kontributi tagħhom lil dan ir-rapport l-punt ewlieni ta' dan ir-rapport huwa l-Customs Union bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija ma' ukoll punti oħrajn bħal eżempju trasport tal-art, visas, eċetera li ma rridx noqgħod nitkellem wis dwarhom bħala Kummissarju tal-Kummerċ. Xtieq ngħid li Turkija hija ehm, msieħeb ehm, importanti ħafna politiku ekonomiku għall-Unjoni Ewropea fil-fatt aħna il-seba msieħeb tal-kummerċ ma' Turkija U emmek għanna u koll eh, Unjoni ta' Dwana u koll barra minnek Turkija hija kandidat, pajis kandidat u għal daqstant dan joffri relazzjoni bilaterali unika. Dawn relazzjonijiet għawlenin huma fil-Unjoni ta' Dwana u din kienet eh, importanti ħafna biex niżviluppaw eh, kummerġ bilaterali għal benefiċċju ta' żewġ naħat. Però kien hemm qatt ta' diffikultajiet għut minnhom joħorġu mill-fatt eh, li t-Turkija ma implementax b'mod tajjeb il-Unjoni ta' Dwana u għal daqstan tħol xi problemi li ilhom mhux solvuti għal ħafna ħafna snin. Ehm, al kontrarju, eh, l-Unjoni Ewropea implementat bisħiħed ehm, l-Unjoni Zadwana. L-Unjoni privat eh, tikkonkludi dan il-ftajim tal-Unjoni Zadwana u tipprova tkopri per eżempju servizzi pro eh, public procurement, eccetera il-Komissjoni għal-esta li tagħmel il-pass meħtieġ biex tkompli iżid il-relazzjonijiet bilaterali ma' Turkija u nippruvaw ukoll nindirizzaw tħassib ta' Turkija fir-rigward tal-ftejim tal-kummerċ ħieles u kol t-namlu ħafna xogħol biex nipprovdu informazzjoni l imsieħba torok tagħna fuq l-importanza tan negozjati ta' ma' pajjiżi oħrajn Eh, u wkoll inkludejna dan eh, fil-assessjar tal-impatt li għamilna aħna wkoll inkoraġġejna b'mod regolari li Turkija biex tatina eh, f'ħin fuqtu tħassib li kollha. Aħna wkoll aħna parti mill-FTA tal-Customs Union tat Turkija u l-Unjoni Ewropea dan l-impenn tal eh, li UFTA u miġbur fil fejim jew bħala artiklu si jew kella bħala dikjarazzjoni. U għamennu li aħna nifafċaw xie problemi ma' xi stati membri li ma jridux li jżidu eh, Turkija fl-FTA iżda jien dispieċin iżda nista' nissigura se nagħmel dak kollu nista' li jkun hemm funzjonament tajjeb tal- Unjoni ta' dwana bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Jiena nixtieq ngħid biċ-ċar li aħna qed niffaċċaw xi tip ta' nuqqasijiet u reżistenza min-naħa ta' Turkija biex timplementa bissieħ l-Unjoni ta' dwana. L-Unjoni Ewropea qed tenfasizza dawk il-miżuri eh, li mhumx konformi mal-Unjoni ta' dwana min-naħa ta' Turkija u nista' ngħidilkom li wkoll li Turkija għattiħu tieħu l-passi meħtieġa biex ittejjeb il-funzjonament tal-Unjoni ta' Dwana u għed t-prova kol t-negozja ftejim addizjonali li jista' jgħin eh, kummerċ bilaterali u relazzjonijiet ekonomiċi. Eh, Nihud l-opportunità wkoll biex ninformakom li jiena qed naħdem personalment biex intejjeb relazzjonijiet tal-kummerċ bejn it-Turkija l-Unjoni Ewropea f'Ġunju ta' din is-sena il-Ministru tal-Istat tal-Affarijiet ta' Kummerċ ma' Pajjiżi Barranin Tatjani u riċentament dinni għalla ġew Ankara fix-xhur li ġejjin jiena ser naċċetta li mmur u nispera li ntejbu ta' malajr b'mod sostenibbli dawn il-problemi li għandna fil-rigward tal-kummerċ. Grazzi ħafna sull-attenzjoni. Grazzi Kummissarju. Issa se naddu għal kellima mill-gruppi politiċi ser nibdew bis-sinjura eh, Queen's Hood Roħol għal Pepe minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Sinjuri, fit-Turkija, ma' Turkija aħna għandna eh, msieħeb tajjeb ħafna fir rigward tal-kummerċ, speċjalment fl-aħħar snin aħna fl-Unjoni Ewropea. Aħna l-ikbar msieħba tal-kummerċ ma' Turkija. U għal-kem din hija xaġa tajba xorta nistgħu ntejbu iktar fuq u tejbu iktar. F'dan ir-rapport aħna qed naraw li Turkija qed tiġi mitluba biex tara l-livelli għalin ta' dati ta' li hemm u wkoll biex tipprova tneħħi non-trade barriers u ttejjeb il-movement ħieles tal-prodott ta' prodotti u wkoll tnaqqas il-burokrazija għax dan imbagħad ikun qed jgħin fil-kummerċ. Ovvjament hemm xi titjib li Turkija għamlet fl-aħħar snin u l-Kummissjoni ah, semmiet xi wħud minnhom. Xorta waħda però investiment barrani jista' jkun eh, disponibbli iktar jekk ikun possibbli li jittiebu l-implementazzjonijiet pereżempju tal-drittijiet eh, ta' proprjetà intellettwali biex bekk it-Turkija tkun tista' żomm ma' leġislazzjoni li ġa eżistenti għaliex bħalissa di mhux qed tiġi implementata kif suppost. Aħna rridu wkoll nitolbu lit Turkija biex nassiguraw li implementaw bisħiħ il-protokoll addizjonali għal hemm xi problemi u ostakli fi rigward tal-movement ħieles tal-prodotti. Biex nikkonkludi, meta aħna nitkellmu dwar it-Turkija f'dan il-Parlament u kol fil-Kumitat tal-Kummerċ, spiss inkunu pożittivi ħafna dwar dan. U għandaqstant nixtieq nirringrazzja l-rapporter mod speċifiku speċifiku biex iżomm kooperazzjoni u relazzjonijiet tajbin ma' shadow rapporters kollha u wkoll biex jabbozza dan it-test u nkunu nistgħu nappoġġaw aħna u din tkun xi ħaġa li tkun ħarġet mir-riżultat tal-voti fil-kumitat tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Balzani għal essendi għal żewġ minuti. Kjoġbok. Grazzi Presidente. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea Turkija għandhom rabtiet kummerċali profondi. L-Unjoni ta' Dwana permettiet biex ikun hemm ammont kbir ta' skambi bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija li huma dawk ta' 100 biljun fis-sena. Iżda l-ewwel qabel kollox il-pożizzjoni ġeopolitika ta' Turkija permettila biex tkun punt ta' konnessjoni importanti ħafna bejn iż-żona tal-Mediterran u żona tal-Vat Nofsani l-Azja u l-żona tal-Kawkazju u l-Baħar l-Iswed. Turkija hija pajjiż li timxi f'direzzjoni oħra f'rigward ta' l-Ewropa. Hija pajjiż huwa pajjiż żgħaż żagħżugħ illi l-ewwel qabel kollox indirizza l-kriżi u l-isfida tar-riforma. Huwa pajjiż komplementarju għaliex huwa differenti minn ħafna punti di vista differenti f'rigward tal-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm ħafna potenzjali differenti li huma reċiproċi. Irridu nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna, ma rridux naħlu dan il-potenzjal, irridu ninvestu fihom. Huwa minnu l-Unjoni Ewropea hija msieħba importanti. Iżda Turkija tħares lejn ir-Russja, lejn l-Afrika, lejn il-Vant Nofsani, l-Unjoni ta' Dwana ma, ta, ma tapplikax għal tenders pubbliċi għas servizzi għad fadal xkil kbir għal kummerċ internazzjonali. Għal daqstant, irridu naħdmu biex inneħu iskil għal potenzjali li jista' jkun hemm. U jiena naħseb li dan ir-rapport jimxi f'din id-direzzjoni u li ħanivvutaw fil-ġranet li ġejjin. Għaliex hemm oqsma fejn aħna nistgħu nżidu l-potenzjal l-enerġija, l-network ta' servizzi, l-ambjent, l-infrastruttura. U għalhekk dan ir rapport naħseb illi aħna rridu napoġġaw il-ħidma tal- u rridu napoġġaw ukoll il-ħidma tar rapporter Kazak li għal daqstant nirringrazzjah. Grazzi. Grazzi, Signora Balzani. Issa l-Onorevoli Rinaldi għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, Aziz kummissar, Aziz kummissarju, jiena sodisfat ħafna bir-rapport ta' Kazak illi jgħidina l-Unjoni Ewropea għandha strument b'saħħtu li tista' tiżviluppa fir-rapporti tiegħu tagħha anke rapporti politiċi mal-Turkija. Din hija l-politika kummerċjali diġà fakkarna l-politika ġeostrateġika li hija pożizzjoni kruċjali ta' Turkija fil-konfront tal-Mediterran, tal-Vant Nofsani, tal-Asja ċentrali. Hemm poeżija importanti ta' Ikmet li huwa eh, poeta Turk li jgħid illi it-Turkija eh, isa pal ras ta' ta' animal pal ziemel u għalek aħna irridu nistabilizzaw rapporti politiċi tagħna u kummerċali mal-Armenja, irridu nagħlqu l-kwistjoni ta' Ċipru u nistgħu nfakkar il-paragrafu 11 ta' rapport ta' Kazak dwar l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-Unjoni ta' Dwana anke minnaħa ta' Ċipru li okkupata mit-Turkija. U għalhekk mhux kull ma jlequ deb Diġa fakritna l-kollega Balzani, per eżempju, l kontrafazzjoni il-difiża, il-ħarsin tal-proprjetà intellettuali u l-applikazzjoni tal-Unjoni ta' Dwana fis-settur ta' servizzi u ta' tenders. Jiena nirringrazzja l-kollega Kazak, il-Mediterran sejjer jinbidel u aħna irridu nibdluħ flimkien ma' Turkija fejn it-kabbir tagħha u mbassar li 2020 mill-Fond Monetarju Internazzjonali li ser tkun dik ta' 37% u dinja statistika dinja ċifra li tgħidilna ħafna affarijiet. Is-Sinjura Keller kjoġbok. Grazzi nixtieq nifra li rapporter għal rapport eċċellenti. u naħseb li rapport jak juri wkoll kemm hija importanti Turkija bħala msiħba kummerċali u kemm importanti wkoll l-Unjoni ta' Dwana hemm xi problemi għadna rridu nittrattaw miż-żewġ naħat kemm in Turkija u l-Unjoni Europea. Per eżempju, fit-Turkija jridu jisaħħu drittijiet tal tal-ħaddiema fost ħafna affarijiet oħrajn. Iżda problemi oħrajn fl-Unjoni Ewropea bħal pereżempju liberalizzazzjoni tal-viża. Aħna m'għandniex nagħtu libertà tal-viża għal dawk li jsuqu it-trakkijiet, uh, uh, pereżempju iżda wkoll għat-turisti u l-istudenti, eċċetera, biex insaħħu l-kooperazzjoni tagħna mhux biss bejn l-istat iżda wkoll fost in-nies dwar il-ftejim tal-kummerċ ħiret aħna l-koll irridu ndaħlu it turkija uh, fil-ftejmi tagħna li xumma jiġu affettwati direttament dan il-ftejim u kol irridu nkunu ġusti fil-relazzjoni tagħna ma' Turkija u kol uh, eh, nilqaw li Turkija bħala eh, membru tal-Unjoni Ewropea la darba il-kriterji ta' Copenhagen u grazzi. Grazzi għal gwe is-sur Trianta Filides. Το δημοψήφισμα για sindagmatikes συνταγματικές Grazie, Sur President. Referendum fuq riforma kostituzzjonali fit-Turkija kellu riżultat tajjeb, imma dan huwa biss passajr il qudiem għatem ħafna xissir fil-qasam tal-libertajiet sindikali u oħrajn kien hemm astensjoni min-naħa tal-Kurdi illi rridu bidliet ikbar hija ħasra li ma ġiex inkluż ir-rispett tal trade unions u dritt tal negozjati u konvenzjonijiet kollettivi hija ħasra li liġijiet bħal dawn ma ġewx adottati. Aħna nilqaw li l parlament Ewropew f'dan ir-rapport jgħat jibat messaġġ li jati eh, indikazzjoni tal-pozizjoni tiegħu ta' bħalissa memx eh, għazla fil rigward tal-applikazzjoni ta' dmirijiet u l-obbligazzjonijiet u l-protokolli addizzjonali għall adezjoni tat Turkija. Il-proċess ta' negozjati se jkun effettwat minn dan kollu u aħna qed nistennew li t-Turkija tappoġġa il-proposta tal-President Kristafjas dwar ir-reġim ta' Famagusta. Jista' jenata appoġġ jew inkella xi sforz ta' qarrib bejn iż-żewġ partiti f'Ċipru. Grazzi. Il-rapport jiddeskrivi li Turkija bħala pajjiż li għandu l-ikbar, sitt ikbar ekonomija fl-Ewropa. Fil-fatt, l-art, l-erja tal-art totali ta' Turkija hija iktar minn 300.000 mil kwadrat. Fil-fatt, hemm ftit biss minnu li tinsab ġewwa l-Ewropa. L-Unjoni Ewropea biss tista' tikkategorizza lil Turkija bħala eh, pajjiż Ewropew. Sa mill-95 l-Unjoni Ewropea kellha l-Unjoni ta' dwana mat Turkija din hija xi ħaġa stramba. U fil-fatt Monaco l-Andorra huma l-unika pajjiżi li għandhom din it-tip ta' ftehim mal-Unjoni ta' Dwana. Nixtieq ngħid li l-eżistenza u s-suċċess tal-Unjoni ta' Dwana jagħmel mill sħubija tat Turkija eh, fl-Unjoni Ewropea bil-konsegwenzi kollha li joħorġu minn din is-sħubija u din hija xi ħaġa mhux neċessarja, totalment mhux neċessarja. U din hija xi ħaġa li aħna ser nargumentaw ġewwa l-Ewropa għal ħafna u ħafna żmien, grazzi. Sinjora Stassen għal minuta u nofs, grazzi. Grazzi. Grazzi President. Aħna għandna rapport dwar il ftejim eh, kummerċali ma' Turkija sa mis-96 l-stabilment tal-Unjoni ta' Dwana ma' Turkija rrat titjib kbir fil-kummerċ ħieles li kienet idea tajba ħafna Iżda rridu kol inneħu l-ostakoli jemna l-kummerċ u kol burokrazija. President, fl-istess ħin, eja nkunu ċari l-kooperazzjoni fl-imkien Turkija għandha tkun ristretta għal relazzjonijiet kummerċjali biss. Partiti kontra integrazzjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea jeżistu. Turkija tista' jkollha ftehim ma' ħafna pajjiżi fid-dinja kollha, l-Ġapan, l-Istati Uniti, eċetera. Ma jfissirx imma li eh, daw il-pajjiżi li għadna kemm semmejna jistgħu jitlu wkoll fl-Unjoni Ewropea, allura eh, ma tistax it-Turkija tkun tuża bħala skuża eh, għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma problema biftejm kummerċali. Iżda integrazzjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw grazzi. Grazzi il-kelima li jmiss hija Sinjura Omen Reuten. President, Pala rapporter għal Turkija eh, il-Parlament jena nixti nkellem l-rapporter ta' dan il-rapport u nifraħlu tal-li kien ċar ħafna fid-dikjarazzjonijiet tiegħu. Jiena naqbel bisieħ li l-Unjoni Tadwana kisbet ħafna kisbet ħafna Turkija kif ukoll l-Unjoni Ewropea u għal ehm, negozji fi żewġ naħat. Iżda l-Unjoni Tadwana għadha ma ġietx eh, konkluża hemm xi nuqqasijiet f'bosta oqsma l isfida li aħna għandna fir-rigward ta' Turkija huma ħafna hemm ostakli Eh, ta' tekniċi, ħafna burokratija, eċetera. Dawn affarijiet li rridu nelbu malajr kemm jista' jkun irridu armonizzazzjoni aħjar jekk aħna rridu li jkun hemm iktar akki li rnexxilna niksbu. Hemm ukoll il-ġieda kontra li falsifikar għaliex kull eh, ditta per eżempju tal Ewropea eh, soffrit ħafna minħabba dawn il-prodotti oħrajn folot simili. Mhux biss ħwejġ daw kol per eżempju ġugarel affarijiet oħrajn li jistgħu joħolqu problemi kbar ħafna. Kemm għad ċittadini ta' Turkija kif ukoll għall-Ewropej. fir tal-ekonomija soċjali hemm ħafna punti li eh, nistan t-kelmu dwarhom u dawn il-punti issa t-tibu wkoll minħabba l-emendi kostituzzjonali li jiddaħlu fir-referendum. Ekk ukoll eh, qed naraw ukoll f'passi meħtieġa fis-social market economy. Fuq eh, l-enerġija għandna wkoll interessi konġunti dwar il-vizas jiena nisma spess lil min jgħid li huma jiġu ittrattati b'mod differenti fit-Turkija u jien nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni dwar dan il-punt partikolari, President. Kwistjoni ewlenija għat-Turkija hija l-applikazzjoni sħiħa għal protokoll addizzjonali tal-ftejm ta' soċjazzjoni. President, jekk dan jinkiseb, jekk dan jiġi ratifikat, allura ostaklu kbir ħafna inkunu ħlista minnu għal relazzjonijiet futuri kummerċali u relazzjoni oħrajn ma' Turkija. U Turkija ser tibbenefika minn dan u anka l-Unjoni Ewropea tibbenefika. President, jiena naħseb li dan ir-rapport huwa xi ħaġa tajba u wkoll il-kwistjonijiet politiċi kollha eh, dawn id-domandi u dawn ir-risposti għandhom jiġu riflessi fir-rapport li aħna qed nitolbu min-naħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Grazzi sur Arif. Sur President, Sur Kummissarju Eżis kollegi, Ippermettu li l-ewwel nett nagħmel kumment ġenerali fuq dan ir-rapport illi fl-opinjoni tiegħi Eh, fil jirrifletti b'mod ċar il-relazzjonijiet tagħna ma' Turkija. Jiġifieri ambigwu huwa jittraduċi l-deċiżjoni tagħna għallejn dan il-pajjiż. Din affarijiet li kienu jgħaddu jelbu il- dak kollu li għandu xaqsam mal ftejmi ta' kummerċħiles mal-Turkija. Il-Turkija mhijiex pajjiż terz kif ġiġi imma hija kandidata biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea għal daqstant kulħadd għandu responsabilitajiet tiegħu, responsabilitajiet tiegħu dan ir-rapport li għandna qudiemna llum jirrifletti realtà ta' relazzjonijiet li għanna ma' dan il-pajis u anki l-approċ tal-Unjoni Ewropea lejn dan il-pajis. Issa dan se jkun ehm, sħubija privileġġata jew sħubija sħiħa. Ma ngħidilkom oqogħdu attenti għax qed nibatu messaġġ kontradittarju ma nistawx noqogħdu nżommu eh, din l-ambigwità Umbat mill-banda l-oħra eh, najdu illi turkija edha zom id-distanzi tagħha jew aħna zommu distanzi tagħna minn mal europa Il-Turkija għad għandha ħafna x'tamel biex tkun timxi konformi mal-impenji li ħadet imma hemm bżonn ukoll li anki aħna rridu nħeġġuha u nibatu sinjali pożittivi għaliex it-torok irriformaw il-Kostituzzjoni tagħhom ftit tal Tranet ilu u issa ftit ftit Eh, il-liġi tagħhom qegħdin jikonformawa mal-standards tagħna. Qatt baqa' ħafna x'issir u hemm ħafna eh, triq twila qudiemna imma l-għana ħari ta' Turkija biex qed tagħmel dan kollu huwa propju li tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Are you willing to take a question? Okay, yes, go ahead, sir. Uh, yes, um, has it occurred? għandek domanda. Nixteret li l-kellim li riforma kostituzjali li referi Italja u koll kella effett li imminat ħafna l-indipendenza tal-ġudikatura u hija xi ħaġa din li inti tapprova. Grazzi. We have a clear question if you could. Għandek domanda domandek, jaġbuk tista' tirrispondija. Euh, euh, dans une réforme qui est toujours très compliquée. Il-riforma hija komplikata imma s-sinjar ta' li għandu x'jaqsam milli l-armata għandha inqas influenza eh, u li l demokrazija miex għal qoddim huwa sinjal tajjeb iva nistgħu ngħidu li l-affarijiet għadhom mhumiex li għad baqax issir imma eh, qegħdin isiru passi biex il-Turkija qiegħda tagħmel affarijiet u miexa fid-direzzjoni tajba. Eh, rridu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea ejjew nippruvaw intom daqqatiet. Premies. Signora Jazzemmaki. President, eh, nifraħ li rapporter Sur Kazak dan huwa rapport eċċellenti. U kontrarju għal kellim ta' qabli, ma naħsibx li rridu nittrattaw kull ħaġa li tiżisti, u naqnżlu fid-dettall għaliex din ma rapport sempliċement fuq affarijiet ekonomiċi u kummerċali. Problema hija li fil-Parlament li meta jkollna rapport partikolari noqogħdu nitkellmu dwar ħafna affarijiet oħrajn u ma nitkellmux fuq eh, l-iktar ħaġa speċifika u partikolari għal daqsam dan ir-rapport eh, u importanti nifukaw fuq eh, il-qofol tiegħu. Fi 96 l-Unjoni ta' Dwana bil-Unjoni Ewropea u Turkija għadet li daħlet l Turkija iktar għamli taktar mal swi Ewropej. Dan u Turkija imsieħeb importanti ħafna f'dan ir-rigward. Pero sfortunatament l-Unjoni ta' Dwana tidher li qed issofri minn qatta problemi l-awtoritajiet ta' Turkija jittolbu permessi u licenzi li huma kontrarju għall-Unjoni ta' Dwana Mm, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jagħmlu dan ukoll iżda f'dan ir-rigward irid naħdmu lkoll flimkien. Ir-rapporter tkellem dwar ehm, l-falsifikar hemm ħafna xi nistgħu nagħmlu. Waħda mill-problemi hija il- il-problema hija tal-green economy li għandha 70% tal-ekonomija sħiħa u għandha impatt kbir fuq l-ekonomija u l-kummerċ. Turkija titaħdem fuq dan uh, relazzjonijiet futuri um, ta' kummerċ uh, bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija rridu nifukaw iktar fuqhom fil-futur u uh, dawn jridu jkunu iktar operazzjonali fuq kull livell. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn it-Turkija u Turkija għandha bżonn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Savella għal-minuta. Grazzi President. Anke jien nixtieq nifraħ l-Onorevoli Kazak ta' dan ir-rapport ek objettiv. Nixtieq ngħid żewġ kummenti realistiċi. L-ewwel nedwar paragrafu 26 dwar l-akwist tal-enerġija. Provvista tal-enerġija jien naħseb li aħna sottoval evalwajna wis il-produzzjoni tal-enerġija mnaħta Turkija. Turkija ma tipproduċix enerġija. Hija kanal ta' trasferiment tan networks tal-enerġija, imma dan mhux se jsolvina l-problemi speċifiċi li għandna tal-enerġija. Hemm networks oħra li jistgħu jitrasportaw l-enerġija, allura ejjew nibqgħu realistiċi, ejjew nifmu illi fis-settur tal-enerġija Da kollu li aħna qegħdin niddiskutu dwaru Nabucco fost l-oħrajn. Dawn huma affarijiet li nsabu fuq il-karti biss għaliex il-pajjiż ma jistax jagħtina enerġija hemm huwa pajjiż li għandu industrija importanti immens li teħtieġ l-enerġija u dan ma rridux ninsewh. Mbagħad għandu kumment ieħor. Nħabba li aħna għadin nitkellmu dwar kummerċ. Ma nistawx nitkelmu dwar ftuħ kummerċ li ma' Turkija, meta fit Turkija qed jitkattar il-suq tal-produzzjoni tal-falsifikar tal-prodotti Ewropej. Sur President, bazar kullimkien, swi vetrini kullimkien mimli imitazzjonijiet, kopji ta' prodotti li jiġu manifatturati fl-Ewropa. U ħafna minn dawn il-kopji jiġu mill-vant. Jekk aħna ma narfux din il-problema li qed meħsara s suq Ewropew ma nistgħux naħsbu biex inkomplu għaddejjin bil-dibattitu tagħna. Grazzi. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Papa Stamkos għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President. Aħna narfu l-importanza tal-iskambju ma' Turkija. PPE eh? segwa dan kollu bċertu responsabilta' fassal ukoll il-parti inizjali ta' rapport. Aħna nixtiequ nistiednu lill-Turkija biex tħares l-impenji kollha mal-ewwel l-impenji li joħorġu mill-protokoll addizzjonali. U dan trid tagħmlu mhux b'mod ta' diskriminazzjoni. Nixtieq fakkarkom li jekk dan ma jsirx, l-impatt fuq negozjati tal-adeżjoni jista' jkun wieħed ta' sew kbir. Xi kollegi oħra, pal per eżempju l-Onorevoli Zavella, fakru illi it-Turkija hija fost il-produtturi ewlenin tal-iffalsifikar tal-imitazzjonijiet. Tinsab kważi fil-quċċata u ma tapplikax il-liġijiet marbuta mal-proprietà intellettwali azzjoni esterna tal-Unjoni anke fuq il-level kummerċali għandalan illi tħares il-prinċipi ta' demokrazija. Iżda anke li tħares il-Karta Kostituzzjonali tal-ġnus Maquda. Ovvjament, aħna irridu insaħħu rabtiet tagħna mal-pajjiżi terzi li ħarsu dawn il-prinċipi. Ma rridux nagħmlu eċċezzjonijiet Ejo ma ninsewx li l-Unjoni Ewropea mhux qed tinnegozja ma' Turkija, ma hija Turkija li qed tinnegozja l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni. U għaldaqstant hija trid tiranġa ruha, tiranġa l-affarijiet. Grazzi, l-onorevole Kutax għal minuta. Grazzi, President. Il-Turkija hija s-seba l-ikbar msieħeb kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. u l-unika membru potenzjal tal-Unjoni li għandha Unjoni ta' dwana. Għaldaqstant ir-rabtiet tal kummerċu huma importanti ħafna f'dan ir-rigward iż-żewġ imsieħba jridu jikkollaboraw biex itejbu r-rabtiet kummerċjali tagħhom mat partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ir-rabtiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi. L-Unjoni ta' dwana trid tiġi imsaħħa mingħajr ma jkun billi, skużawni, tiġi jiġu implementati il-dispożizzjonijiet tal-akwis pubbliku u kol jiġu trattati problemi tal-vizas għal kummerċanti torok li jitlu fl-Unjoni Ewropea. Ir-rabtiet bejn iż-żewġ setat iridu jkunu aħjar l-Unjoni Ewropea tagħti sinjal ċar Turkija biex taddila l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Paxka għal-EFD. Turkija hija wieħed mill-pajjiżi li kienu qed jinnegozjaw l ftehim tal-adeżjoni tagħhom. Ilhom jinnegozjawhom. In-negozjati huma twal u komplikati anke minħabba l-fatt ta' tradizzjonijiet u l-kultura u Turkija eh, tinsab imbeda xi ftit mill-Ewropa moderna. Subija ta' negozju ġusta tista' tebda dawn il-kooperazzjoni f'dawk ma fejn iċ-ċittadini torok u dawk Ewropej isibu bażi ugwali. U dawn Din is-ħubija tista' tkun f'interess reċiproku. Umbagħad aħna kon nistgħu nibnu biberija u fiduċja reċiproka. Rridu nitkellmu dirett mal-ħbib tagħna torok dwar problemi kollha li ħasbuna għaliex aħna ġar u imsieħeb ta' negozju ta' Turkija irdu nispjegaw illi minn daħħal il-prodotti falsifikati fis-swieq tiegħu huwa ħallil għaliex huwa qed jisraq minn dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur minn dawk li għandhom id-drittijiet tal-privattivi u nkella eh, li għandhom il-proprjetà intellettwali. Irdu nispjegaw ukoll l-Unjoni ta' Dwana fl-Unjoni ta' Dwana m'għandniex nkun waqlin iż jew inkella ndaħlu xi xkiel tekniċi li jmorru kontra l-imsieħba ta' negozju tagħna irdu nkunu ikonna ċertu paċenzja ma' l-imsieħba tagħna torok u rridu ngħidulhom kif għandhom iġibu ruħu b'mod ċivilizzat. L-Onorevoli Valencia. Sur President, Njuri. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter sur Kazak għal intenzjonijiet tajbin tiegħu. U tal-isforz tiegħu illi jikteb rapport objettiv L-iktar kwistjonijiet diffiċli jinsabu fit-dokument u għalhekk jiena naħseb li u rapportajjeb. Dak l-aktar importanti huwa li Turkija titkompli tirranġa il liġi tal-kummerċ tagħha skont l-istandards tal-Unjoni. Prattiċi bħal 15% tal-vantaġġ fuq il-prezzijiet fuq l-ordnijiet pubbliċi għal kumpaniji torok din toħloq diskriminazzjoni għall investituri eh, barranin hemm proċeduri komplikati, formalitajiet, prodotti tariffi u dew minn fil-implementazzjoni tal-protokoll addizzjonali. Dan huwa diffiċli biex ikolna kooperazzjoni tajba. Implementazzjoni sħiħa biss hija tajba għal aktar implementazzjoni tal-kooperazzjoni tagħna u streamlining tal-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nittama li Turkija ser jinnexxiela tagħmel dan u nixtieq l aqwa suċċess biex dan tagħmlu. Grazzi. Onorevoli Valleza, issa l-Onorevoli Bizzotto għal-minuta. Dak għandu xaqsam il-livell ekonomiku huwa pożittiv l-Unjoni Ewropea saħħaħ il-rapporti tagħha mal-ġirien. Ma dana kollu l-Unjoni Ewropea dejjem tkellem dwar politika kummerċjali ma' pajjiżi terzi u żammet f'moħħa l-aspetti soċjali u umanitarja u għalhekk dawn il-klawżoli rridu nagħtuhom ċertu valur u dunuru determinazzjoni fir-rigward tat-Turkija li huwa pajjiż illi qed jiżlamizza ruħu u l-kondizzjoni tal-mara qiegħda dejjem sejra l-ar. Baktar mill 1500 persuna illi inqatlu fl-2009 meta kien hemm eh, permess ta' violenza domestika. Huwa pajjiż illi l-Kristjani jgħixu taħt attak mill-estremisti Iżlamiċi pereżempju l-omiċidu ta' Monsignor Padovanese. Fir-rab ir-rapport il-Parlament ħaġax l-Turkija biex ikollha kummerċ ġust u miftuħ Xi ħaġa hija minna. Irridu nitħasbu dwar ir-rol ta' gwida politika li t-Turkija qed tipprova ikolla fil-dinja qarbija u l-ħiberija li t-Turkija qed kattar mal-Iran u gruppi terroristiċi bħal Hamas. Madanna kollu jekk irid tkun politika kummerċjali jalla tkun politika kummerċjali imma dan ma jridx isir iżimel ta' trojja biex inħaffu l-aċċess ta' Turkija fl-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Kostinger ek joġbok. Grazzi tassew, su President. L-Unjoni Ewropea u Turkija għandhom relazzjonijiet tajbin ta' kummerċ. Ovvjament, kummerċ ma' Turkija jrid jiġi estis u jridu naraw tkabbir sostenibli min-naħa tal-Ewropa u l-inqarbu Turkija lejn l-Unjoni u kol, U għalek jina nilqa dan il-rapport fuq inizjattiva propja li kopri il-rabtiet kummerċali, anke jekk mux kollox wartu zar. Dwar li falsifikar u l-piraterija, naħseb illi rridu naraw il-prodotti farmaceutiċi. Kif ukoll l-akwist pubbliku. Hemm ċertu kummenti ta' kritika li dnamlu hemmhekk, iżda jekk naraw l-Unjoni ta' dwana Naħseb li ħadna miżuri protezzjonistiċi u wis l-aktar fir-rigward ta' prodotti tal-agrikoltura li jmorru kontra l-ispirtu tal-Unjoni ta' Dwana. 26% tas-settur tal-agrikoltura fit-Turkija u għalhekk tistaw tifmu li l bdiwa huma importanti f'dan il-pajjiż. Iżda dan ma rridx isir għadha tal bdiwa u l-istisa Ewropea li dan imur kontra il-trattat miżuri protezzjonisti minnaħat tat-Turkija irridu jitneħew darba l dejjem fid-dal ta' trattati attwali l-esportazzjoni ta' prodotti ta' kwalità għolja mill-Unjoni Ewropea ma jridux jikompetu ma' regoli illi mumiex f'postom dan irid jingħat ċaru tont. Issa nagħdu għall proċedura catch tiegħi. Nista' nara Sinjura Jozlovjetska, hekk ġobba tista' titkellem. Grazzi tassew, President. Signori, L-istorja tal-rabtiet tagħna bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea imorru lura sa 50 sen ilu, mimlija suċċessi ma kif fallimenti. Għal aktar minn deċenju issa għandna unjoni ta' dwana bejnietna. U kif juri rapporta sur Kazak, din l-unjoni għadha ma ġietx implementata bisħieħ għal bosta raġunijiet minn żewġ naħat. It-Turkija hija attur ewlieni f'reġjun importanti għalina. Mingħajr dan ir-reġjun aħna ma jkollna l-ebda diversifikazzjoni tal-provvista tal-gas mingħajr dan ir-reġjun eh, stabilizzazzjoni tal-fant nofsani ma tkunx possibbli. U għalhekk huwa dejjem aktar fl-interess tagħna illi aħna ntejbu nixprunaw din il-kooperazzjoni Ankara hija l-tieqa li tagħti għal fant nofsani. Jekk aħna ma nattux attenzjoni speċjali għal rabtiet kummerċjali tagħna ma' Turkija nistgħu nitilfu għal turkija hekk kif tlifna l-Afrika. Is-soċjetà Torka mm. mal qed issir qed titqareb lejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni ta' Dwana tista' tkun waħda illi issaħħaħ ir-rabtiet tagħna. Issa l-Onorevoli Pasku. Grazzi Sur President, ir-rabtiet ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea ma' Turkija huma kwistjoni ta' importanza politika wkoll. Ma dan kollu minkejja li aħna nirrikonoxxu dan il-fatt l-Unjoni Ewropea siba diffiċli biex tevita illi tiġi taħt pressjoni u għalek ma tix tħallas il-press ta' waffin ta' negozjati tistenna li t-torok jamlu għek. Imma mifnija bil-dewmin u l-komplikazzjonijiet. It-torok huma dejjem aktar mhux kuntenti bl-Unjoni Ewropea u minkejja illi aħna laqwa msiħeb msieħeb pajizi pajjiżi oħra bħal United Arab Emirates, Stati Uniti u l-Iran qegħdin iseguna u għalek suċċess fil rabtiet kummerċali tagħna mat-Turkija ma jridux ixeklu l-ħtieġa li aħna fl-aħħar naċċettaw jew le t-Turkija. Minħabba li dan, dan jista' jkollu impatt fuq il-pożizzjoni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Is-Sur Rossi. Grazzi. Ma nistawx inkunu favur miżura illi tagħmel liberalizzazzjoni tal iskambi kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija l-iktar fis-settur tal-agrikoltura għaliex l-ispejjeż tal-xogħol hemmhekk huwa ħafna inqas u għalhekk li niftħu l-frontieri tagħna għall prodotti tagħhom ifisser nagħmlu ħsara għall-intrapriżi Ewropej, ifisser ikun hemm kompetizzjoni mhux ġusta. Jekk aħna nifavorixxu l-tħul tal-Unjoni Ewropea ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea, billi nisemplifikaw l-iskambju kummerċali dan huwa żball jekk nagħmlu hekk. Aħna nasbu li sistema politika, amministrativa u soċjal tinsab wisq il-bot minn diktana. Anke mill-punt di vista tal-ħarsien tal-libertà reliġjuża eh, jinsabu il-bot miljon sena. Fit-Turkija tkun kristjani fisser tkun differenti. aħna ma nistawx naċċettaw illi impoġġu fi żvantaġġ l-intraprisi tagħna billi natu t turkija din is-semplifikazzjoni tal-skambju kummerċali mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. l Evori Merzel. Grazzi, Sur Presidente, kħana f'dan il-Parlament nitkellmu dwar rabtiet kummerċali u nkella it-titjib tal-Unjoni Doganali ma' Turkija. Ovvjament dan huwa parti mill-proċess li pajjiż jitqarreb lejn l-Unjoni Ewropea, huwa parti mill-proċess illi indaħlu l Turkija fl-Unjoni Ewropea bħala membru. Aħna dejjem tkellimna dwar sħubija privileġġata bħala alternativa għal sħubija. It-Turkija għanda din it-tip ta' subja privileġġjata tmur lil mill-Unjoni ta' Dwana, diġa' Hija subija privileġġjata illi trid tinkiseb fuq livelli politiċi dwar ir-resistenza politika dak li għandu xaqsam ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju tal-Armenja. Meta Turkija ma tkunx eh, ma triċi solvi il-kwistjoni ta' ċipru għedin naraw li torok qegħdin jiġu wkoll diskriminati. Minkejja dan l-intejbu rabtit komerċali biss mhux ser jippermettilna biex aħna l-Europa l-Turkija nqarbu aktar l-Europa, grazzi. L-Onorevoli Bazescu, grazzi, Sur President. Jina nishtiq insemmi riżultat pożittiv tar-referendum tal-Kostituzzjoni ta' 12 ta' Settembru. Dan juri biċċar illi il-popolazzjoni fit-Turkija hija lesta illi ikolla ċertu demokrazija u aħna dan naċċettaw. F'dan ir-rapport naraw il-ħtieġa illi ikun hemm armonizzazzjoni aħjar tal-politika kummerċjali bejnietna u Turkija. Implementazzjoni ta' miżuri effettivi biex neħilsu minn eh, xkiel tekniku, kummerċali u burokrazija dan kollu jgħin biex it-Turkija twitti triq lejn l-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna potenzjali l wrid turkija biex tixpruna iċ-ċiklu ekonomiku. Rajna tkabbir. Titnaqqas u l-kummerċ jikber. Rajna tkabbir fil- fil-kummerċ ta' 7%. Rabtiet bejn il-Greċja Turkija tjiebu wkoll dawn huma imsieħba kummerċali importanti ħafna fil-Balkani. Rajna eh, rabtiet kummerċali ta' 7 biljun euro fis-sena. Turkija hija importanti f'dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni ta' proġetti tal-enerġija. Pal per eżempju l proġett tal-infrastruttura Nabucco. L-Onorevoli Papadu kollu. President. It-Turkija e ħadet ħafna benefiċċji mill-Unjoni ta' Dwana, iżda biex din tkun aktar effettiva irridu eh, nitrattaw ċertu kustjonijiet li għadhom ma solvew xi Turkija trid tirranġa l-politika kummerċjali tagħha skont dik tal-Unjoni Ewropea u l-kummerċ reġjonali li tinnaqqas il-burokrazija, limitazzjonijiet li falsifikar, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, il-ksur ta' drittijiet ta' trade unions u tal-minoranzi. Trid tindirizzaw wkoll il-problema tal-nuqqas tal-impjiegi tan-nisa u tal-impjiegi in ġenerali mbagħad tittapplika biss il-protokoll addizzjonali. Trid neħi l-embargo għal bastimenti u l-ajruplani ta' ċipru u trid ukoll tħares l-aki komuniter u l-konvenzjoni tal-ILO dwar id-dritt tal-istrajk u id-dritt għal kontrattazzjoni kollettiva. Grazzi. Grazzi l-aħħar u mhux l-inqas. L-Onorevoli Komol Sokos. Grazie President, nixtieq nifraħ l onorvoli Kazak għaliex dan ir-rapport huwa rapport tajjeb ħafna u objettiv. l iskampju bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija huma importanti u għalhekk irridu nindirizzawhom bl-akbar attenzjoni, ma dan kollu irridu ngħidu fejn jista' jsir xi titjib. Jiena nixtieq nitkellem dwar żewġ punti fejn jista' jsir titjib nistaqsu jekk Turkija hijiex pajjiż Ewropew jew le aħna rridu li Turkija tkun pajjiż Ewropew u li tkun tista' tidħol fil-familja tagħna. Iżda dwar il-limitazzjonijiet dwar il-prodotti ta' kwalità ħażina u n-nuqqas ta' ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, ovvjament it-Turkija hawnhekk hija aktar Azjatika milli Ewropea. It-tieni punt li xtin nitkellem huwa dwar l-Unjoni ta' Dwana, Sur President. L-Unjoni ta' Dwana hija il-qofol tal-operazzjoni Ewropej, tal-binja tal-Ewropa, tal-laqda Ewropea u għal daqstant ma jistax ikun il pajjiż kandidat ma japplikax b'mod integrali l-Unjoni ta' Dwana. Ma jistax ikun illi kun hemm stat membru pa' Turkija illi tirrifjuta l-Unjoni ta' Dwana u dan l-istat membru huwa Ċipru, grazzi sur President. L-Onorevole Dekuħ tal-Komissjoni żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Jina naħseb illi mill diskussjoni tagħna jidher illi hemm kunsens kbir fir ta' dan ir-rapport. Jiena nixtieq ngħid kemmtejn dwar tliet suġġetti. Il-problemi li għandha Turkija biex hija l-FTAs mal-imsieħba Ewropej, il-kwistjoni tal-viża u l-kwistjoni tal dritti tal-proprjetà intellettwali u l-infurzar tagħhom għaliex ta' bilħa l-infurzar tal-IPRs u l-falsifikar semmew b'mod kontinwu matul dan id-dibattitu jina u kollim imħasseb u għallek il komissjon ser tkompli tagħmel pressjoni dwar dawn il-kwistjonijiet. Wara aktar minn sentejn tal-biet it-Turkija fl-aħħar aċċettat li twaqqaf grupp ta' ħidma biex t-diskuti kwistjonijiet ta' dritti tal-proprjetà intellettwali dan huwa sinjal pożittiv u għal-ewwel pass u nittam dan il-grupp ta' ħidma jgħin biex isir progress dwar dawn il-kwistjonijiet hekk importanti. It-tieni net. Dwar il-problemi li qed tiffaċċja t-Turkija biex hija temm l-FTA siftemmiet ta' kummerċ ħieles. It-Turkija ila semmi li għandha impatti negattivi minħabba illi qed issi problemi biex tidħol f'FTAs ma' uħut mill-imsieħba tal-FTAs. Imma rridu ngħidu illi l-problemi huma limitat immens. Minkejja li kien hemm bosta rikjesti Turkija ma taċ dejta rilevanti illi turi biċċar x'inhuma l-effetti negativi fuq l-ekonomija torka. Apparti minn hekk irdu ngħidu li l-Kummissjoni qed taġixxi b'mod sħiħ dawn il iftemijiet tal-Unjoni ta' Dwana u għetmur li l-in mid-miriet taħħa billi tejn li Turkija biex jibdew negozjati tal-FTAs ma' l-imsieħba tal-FTAs taħħa. Dan qed tagħmlu biex tindirizza kwistjonijiet u tħassib min-ħata t torok Jista' jkun illi l-gvernijiet torok ser jiġu mistiedna fin-negozjar tal-FTAs imma din hija kwistjoni li ma tapplikax għalina. Dwar il-kwistjonijiet tal-vizas dawn mhumiex koperti mill-Unjoni ta' Dwana, il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra modalitajiet biex tidħol fi proċess biex tissemplifika aktar il-mobilità tal-persuni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija l-iktar b'implementazzjoni maġla tal-Visa Code ġdida tal-Unjoni Ewropea li ser it-tejjeb il-pożizzjoni tal-applikanti torok il komissjon tixtieq tgħid li impenjata biex tidħol fi dialogu li jista' jtejjeb il-mobilità hekk kif il-Kunsill jagħti l-approvazzjoni tiegħu. Madankollu li konna l-ftajim ta' riammissjoni finalizzat ser ikun pass importanti biex dan jitlaħaq. Grazzi tassew. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu lir rapporter żewġ minuti. Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi il-Shadow Rapporteurs u lill-Kummissarju De Gucht għal rakkomandazzjonijiet partikola uh, pozittivi ħafna u għal pożizzjonijiet utli ħafna illi ħa fil rigward tal- rapport dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mat Turkija naħseb minn dak li smajna simna illi relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija għal dak li għandi xaqsam kummerċ huma importanti ħafna u eh, din hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jkollu dubju naħseb illi l-mistoqsijiet illi għamlu xi mill-kollegi pereżempju jekk il-relazzjonijiet eh, għandhom xaqsmu mal- l-sħubija eventwali tal-Turkija fl-Unjoni Ewropea, t-tweġiba tiegħi din illi iktar il-relazzjonijiet ma jitħlu fil-font, iktar il-negozjati b b'mod pozittiv. Ovvjament l-Unjoni Ewropea u t-Turkija għandhom ħafna eh, xogħol dimom bżonn li l klawzoli li titlob l-Unjoni Ewropea jkunu applikati bizħiħ naħseb illi nistaw najdu illi kemm naħa kemm oħra qed ikunu oġġettivi u onesti u trasparenti. Nixtieq illi nirringrazzja lil daw kollu li ħadu sem f'dan id-dibattitu u e, nittama illi il-Kommissjoni se tidħol fil-fond dawk il-kwistjonijiet kollha illi llum stajna biss insemmuhom e, ta' fuq fuq nittama illi eh, il-problemi kollha nsibulhom soluzzjoni eh, ġdida għal sabiex nieħdu approċċ ġdid u pożittiv sabiex insibu eh, soluzzjoni ta' dan il-problema għal kemm jista' jkun. Grazzi ħafna nivvotaw għada fuq dan ir-rapport f'nofsinhar eżis kollegi il-rapport li miss issa